Mela d-dwar mistoqsija oħra dwar il-SEPA, Single Euro Payments Area. Naddi il-mikrofonu li sinjura Bowles għal ħames minuti. Grazzi. Komissarju. Il-persuna għabli chairman tal-ikon kien għamel rezoluzzjoni fil-12 ta' marzu tal-2009 f'din il-Kamra, imma ftit affarijiet imbidlu u jiena sa qed simpoġġi l-reżoluzzjoni tiegħi hawnhekk. Aħna qed nistennew li jkun hemm progress uh, qabel uh, sen oħra il-Komissjoni għamlet sforz uh, fil-roadmap tagħha u aħna naqblu ma sitt zoni ta' prioritajiet imma ħafna minn dawk li rispondow il-konsultazzjoni tal-Komissjoni għallu li huwa neċessarju li jkollna data aħarija biex bekk Eh, namlu li din inizjattiva immexxu l-affarijiet u jina żgur ma stajċ namela aktar ċara minn hekk u aħna qegħdin ngħidu id-data m'għandix kun aktar tard mill-31 ta' Diċembru tal-2012. Eh, qegħdin ngħixu fi żmien fejn qed isiru ħafna kuntratti transkonfinali u importanti li jkun hemm eh, affarijiet eh, armonizzati u għatajjeb ħafna l-konsumaturi illi dawn ma jgħodux jiċċekkjaw jekk hemm arranġamenti differenti bej pajjiż u ieħor jew inkella jinqabdu minħabba li jkun hemm arranġamenti differenti. Ġifieri dan il-proġett eh, jaqblu miegħu ħafna ċittadini ma jrid ikollhom is-sigurtà huwa ta' tħassib illi jekk ma jkunx hemm biżejjed salvagwardja għall monitoraġġ tal-mandat eh, tad-direct debits il-sistemi taħlas u ma terz tal-spess tal-banek ċifir il-banek għeti daħlu ħafna minn din il-ħagġa ma ma jistawx jiddettaw kollox u ma il-European Payments Council irrit jirrikonoxxi l-konsumaturi eh, u ma imħasbin jista' jkun min ma jindunax bit-tranzazzjoni ġdida għalhekk irti ikun hemm il-possibilità għall konsumatur biex ikollu aktar salvagwardja ehm, fil rigward ta' dawn il-direct debits. Mhux biżejjed wieħed jgħid eh, li l-banek eh, ħajndunaw bil-frodi, mhux dejjem xilom jagħmlu hekk. Fi Franza kien hemm problemi eh, bil-checks, per eżempju, Eh, meta daw jitħalsu għal f'kontijiet terzi u dawn eh, dan eh, seħħar basin wara li din il-ħaġa kien ġit solvuta fir-Renju Unit. il mux tajib li għet jimxi pajis pajis eh, għax eh, ekk nkun għadin nejdu min jamel nejdu l-min jamel il-frodi aħna ek induru għalik komissarju biex jisib soluzjoni għal din il-problema din is-sena ħanaraw Eh, iżdida fit sepa mill-autoritajiet pubbliċi għalek u f'waqtu li nibdow issa, eh, specialment fir rigward ta' stati membri li mumiex ħajparteċipaw fis servej U eh, u intoppiħor huwa il-multilateral interchange fi għal ħlasi tal-karozzi. Din ukoll tiġi solvuta eh, b'konformità mal-politika ta' kompetizzjoni għalek wasal iż-żmien li wieħed ikun stretz jagħmel data ta' mandat biex issir din il-migrazzjoni għax din hija importanti ħafna għas-suq uh, waħdini. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Fisem il-Komissjoni il-Kummissarju ma xelx il-mikrofonu. Mikrofonu. Okay. President, onorevoli membri, jina kontent li jeta għal darboħra l-lum. Nejt li jina napoġġa dak li għadu kajment għal bżon ta' din is-sigurta għal ħlasijiet u dan joħodni lura għal dak li qed eh, fil-parlament eh, fis smihti tiegħi. Il-konsumaturi għandhom bżon dawn il-miżuri. Il-sepa hija sistema komplikata u hawnhekk qed nitkellmu dwar trasferimenti eh, finanzjari fl-Ewropa. Jiena nixtieq nirringrazzja lill-Chairwoman tal-li appoġġjat il-SEPA u jiena għan rispondi l-ħames punti li inti għajjimt għax dawn nisemmu il-problemi li aħna rridu nittrattaw. Naqbel ma jiena kontent ħafna bix-xogħol li għadek kemm għamilt semmu kwistjonijiet marbuta ma' sepa. Iva, Signora Bowles, uh, kieku jkollna data, deadline, uh, din tejn, ikolla impatt pozittiv, ikun hemm aktar ċertezza legali, tippermetti biex dak li jkun eh, jippjana l-investimenti. U biex innaqsu l-ispejjeż li hemm involuti is-servizzi tiegħi qegħdin jistudjaw il possibilità għal din id-data ħarija, ix-xogħol tagħna jkun lesta fil-rebija li ġejja u nista' konferma li ikonna proposta leġislattiva, naħseb però għal issa huwa kmieni wis biex nisuġġerixxi ġurnata cut-off date jiena t-nizzel il-sugġerimenti jak għal-sena 2012, pero l-operaturi rritu kollon periodu ta' aġġustament, per eżempju 12 xahar trasferimenti. U uh, anka 24 xahar għal ġbit tal-flut, hemm xi punti intom U dawn għandhom jgħinuna fil-titjib tal-kwalità tal-sepa għall-utenti. Rridu niċċaraw il multilateral Interchange fi din importanti ħafna anka għal debitu dirett. Aħna għanna il-proposti u dal-waqt ikonna il-riżultati. Jiena nixtieq eh, nikkumenta wkoll dwar dawn il-direct debits sal perjodu li ħajas iwassal sal-2012 fej jista' jkollok Eh, dawn il-taxxi ta' 8.8 ċentezmi. Dan però mhux l-unika mekkaniżmu ta' kif wieħed jagħti fondi għal sistema Il-Kummissjoni adottat pożizzjoni dwar il-Mastercard u, e, u anka l-Visa u l-taxxa marbuta magħhom e, fil-fatt qiegħda qudiem il-qorti tal-ġustizzja. Qed inħarsu lejn ir-regoli diġà fil-fatt iċċarajnihom dawn il-regoli u sentenza tal-qorti ħatejna f'dan ir-rigward. Mbagħad punt ieħor jiena favur ta' inizjattiva dwar il-cards u uh, hemm inizjattivi fil-privat li qed isiru diġà. Rridu nikkoordinaw l-azzjonijiet tagħna u jkollna qafas Hawnhekk qed inħassu li regoli ta' kompetizzjoni. irridu nieħdu inizjattivi mal-Bank Ċentrali Ewropej u jridu tkun rappreżentanti wkoll L-ideja hija li konna dialogu biex il-proġetti differenti jaslu għal riżultati. Onorevoli membri, għan informa l-Parlament dwar dak li kun qed iseħħa b'mod partikolari meta jiltaqa' l-komitat hemm lok għal titjib fil-gvernanza tal-lasijiet biex ikun hemm aktar trasparenza il-Kunsil ta' Sepa ħajkun pjattaforma tajba biex inkolna dan it-titjib. il-Komissjoni wkoll tista' adotta inizjattivi jekk insibu xi ostakoli biex nipprovaw nirrispondu tħassib tal-konsumaturi. Jiena determinat li nieħu azzjoni u li jkolli din il-sistema tas-sepa taħdem sa jannar. Kifet il-konf jannar? Għalek, eh, nafda fuq la posta kom dik il-procedura, grazie. Kodo Kirjus Guzes, jedju lebta. Grazie. Il-Signora Gozes, għal żewġ minuti għanda kelma. Grazzi, President, Kummissarju, jina bla dubju naf li inti determinat, xolok, u minn dak li smajna minn għandek, inti diġa tajtna tweġiba għal bosta mill-mistoqsijiet li konna għedin nistaqsu u li ġew imqajma f'dan f'din ir-riżoluzzjoni. Nixtieq infakkarkom li din is-suġġett huwa diffiċli ħafna għaliex is-sepa hija inizjattiva li ttieħdet minn stabilimenti ta' ħlasijiet mill-banek stess u dawn din id-direttiva ta' servizzi ta' ħlasijiet li għalija Porter jiena provat tiddetermina l-istrumenti legali li huma meħtieġa li jkunu qegħdin fis-seħħ biex din is-sistema taħdem. Il-mira ta' sepa kienet li tejjeb il-kompetizzjoni fil-qasam ta' ħlasijiet, it-titlu numru 2 biex bekk naraw li nkunu nistaw neħu il-monopolji li għandhom ċertu banek f'dan is-settur finanzjarju huwa diffiċli li naraw fejn minn fejġejn id domin għal ħlasijiet iżda bħalma tajjeb inti hemm ċertu banek u stabilimenti ta' servizzi ta' ħlasijiet li kienu kemm xejn kajmana fil-produzzjoni fil produzzjoni fil tal spejjes tagħhom. Pereżempju, il-twaqif ta' sepa, spiża tagħha hija akbar meta mqabla biex nkunu nistgħu jagħmlu konverżjoni għal munita tal euro Imbagħad hemm il kwissjoni tal-MIFS, il-Multilateral Interface eh, Fields, li jindirizzaw żewġ affarijiet l-ewwel net għandha x'taqsam mal-konformità tal-regoli ta' finanzi, iżda imbagħad is-servizzi ta' ħlasijiet ma jerdux jitqisu bħala operazzjoni finanzjarja biss. Huwa għarrek irrid ikun hemm ħlas ġust. Dak li ġi konfermat hija li jkun hemm mod unilaterali unilaterali kif jista' naħdmu mingħajr interferenza tal-banek. Din derra l-ewwel li kien eċessiv għalhekk kummissarju jiena nafda fik biex bekk naraw li jkun hemm titjib minn f'dan il-qasam u dan għandu jiġi tradott f'istrumenti Ewropej għal tranzazzjonijiet u il-debitu dirett. Grazzi, Sur Burman. Kommissarju, il-SEPA hija strument ewlieni għal suq waħdini Ewropew. Fortunatament, aħna implementajna s-SEPA, l-grupp tiegħi jappoġġa dan kollu nixtiequ li din taħdem sew. dana kollu ma rridux namlu data fissa għal migrazzjoni. Minix qed ngħid li ma tiċ eh, żmien ta' 3 xhur, 4 xhur, 5 xhur, iżda l-importanti hija li taħdem tajjeb. Hemm żewġ affarijiet, żewġ aspetti li rridu jaħdmu tajjeb, tkun favur l-utenti tal-industrija għaliex ma nistax ikonna rezistenza sigrita u għajdut fuq dan kollha fuq dan kollu nis li preferu sistema antika u għalhekk importanti hija li taħdem tajjeb u dawk li jużawa jkun jisu jużawa bir-reqqa. U t-tieni aspett huwa l-interess tal-industrija tal-ekonomija. U għalhekk nixtieq nitkellem dwar punt kemm xejn ta' diffikultà din għandha torbot ħafna mal-kwistjoni tal-debiti eh, diretti u kif jiġu kalkulati. U l-industrija għalhekk għadha mhux qed tissuġġerixxi eh, mudell li għamel sens. Hija kwistjoni diffiċli ħafna għaliex jekk ma jistabilixxux sistema li taħdem tajjeb fl-Unjoni Ewropea, għalhekk il-Kummissjoni kif tajt fir-riżoluzzjoni tagħha tittajt li pereżempju sal-aħħar ta' din is-sena li ħajħorġu fl-aħħar mill-aħħar proposta li tagħmel sens. Ma jistax ikun li aħna najdu li għandu jkun hemm data finali għal migrazzjoni mbagħad l-industrija ma tkunx imħejja sew biex tkun tista' tevita li xkielu l-problemi kollha u ma jkunux jistgħu jelbu daw il-problemi kollha. Jeħtieġ li jkollna inizjattiva komunitarja biex bekk da kollu jaħdem tajjeb u di tkun il-proposta tagħna dibattitu. Grazzi. Erenhauser jena libtu. Is-sur Erenhauser jekk jogħġbu? Hija ħaġa tajba issa li għandna il-pajizi żgħar fl-Unjoni Ewropea, bħal pereżempju pajizi l-Awstrija, li kien ikollhom żmien diffiċli ħafna biex ikunu jistgħu joħorġu mill-kriżi finanzjarja. Madana kollu fl-istess ħin għandna nuqqas ta' responsabilità fir-rigward il-munita euro. Min huwa responsabbli biex naraw is-sistema ta' deficit ta' zona euro? Min huwa responsabbli li ma jkunx konxu minn qabel ma joħorġu ċifri tal-budget tal-Greċja, per eżempju, għedin nitkellmu dwar il-Greċja l-lum. Iżda l-problema hija tista' tinferex ukoll lej Spanja, per eżempju. Il-Kummissjoni tista' tigarantixxi li l-Ispanja mhux qed titina ċifri folots wara kollox, nemmen li għandna bżonn ċarezza u trasparenza u n-nies responsabbli jridu jkunu eh, accountable għaliex jekk nagħmlu hekk nkunu nistgħu niggarantixxu li l-affarijiet u r-regoli jkunu rispettati ta' bilħaq. Grazzi. sur Ferber. Grazzi President, Kommissarju, kollegi. L-ewwel net huwa korrett li konna munita wahdanija l ura rritu konna proċeduri li applikaw mod indaqs madwar l-Unjoni Ewropea. Huwa ġustu koll li naħsbu kif nistgħu narmonizzaw dol proċeduri kollha fil-żona ta' sepa biex din is-sistema tkun waħda valida. Minnaħal oħra madana kollu rrid ngħid li rridu nadattaw ir-regoli tagħna. Jien ġej minn pajjiż fejn il-proċedura tal-debitu dirett hija proċedura li jentużata ferm biex njamlu ħlasijiet eh, regolari biex dawn da kollu jiġi mħeffef u dan ir-rwol eh, ta' assis hija proċedura komplikata ħafna. U għalhekk hekk kif qed nippruvaw nimxu lej data ħarija li l-koll nixtiequ fuq rigward l-immigrazzjoni importanti nittrattaw dan il-qasam ukoll. Ma għandux ikun hemm lokal frodi li hija possibbli f'żona transkonfinali iżda fl-istess ħin kwalinkwa persuna li tkun tixtieq tagħmel ħlasijiet regolari għal ħlas ta' rivista per eżempju jew għal ħlasijiet ta' assigurazzjoni jew għal kontijiet tat telefon irridu jistgħu jagħmlu dan bid-direct debit u għandha tkun faċli għall-utent. Għalhekk bħalma kont qed ngħid u bħalma hemm miktub fir-riżoluzzjoni għandna nagħmlu kontribut sabiex inkunu nistgħu niżguraw li l-proċeduri li huma applikabbli għall-istati membri differenti ikunu garantiti anke wara daħla fis seħħ ta' din is-sistema kollha. Is-Sur Karas għal żewġ minuti. Grazzi, Kummissarju, President, kollegi. Naħseb li l-koll naqblu li l-tweġiba tal-mistoqsija orali hija waħda tajba, hija tweġiba tajba ħafna min-naħa tal-Kummissjoni u timxi pas tajjeb ħafna mal-miri tal-Parlament. Irridu ngħidu wkoll li triq ta' autoregolamentazzjoni li għazinna hija xi ħaġa li twettqet fil-prattika b'suċċess mill-banek u hemm mijiet ta' banek li fi żmien qasir ħafna rnexxielhom jimplementaw is-sepa. Sepa hija parti tas-suq intern. Hija tassew ikbar miż-żona euro iżda mhijiex kompleta is-sepa. U għalhekk jiena nixtieq ngħid li aħna għandna bżonn data aħħarija li tkun vinkolanti legalment għaliex permezz ta' data bħal din nkun nistgħu nżidu l-pressjoni sabiex ikun hemm eh, risposti għal kwistjonijiet l-aktar jaħarqu u niżguraw li konna mod uniformi fej li applika l-kulħadd li l-parteċipanti kollha jagħmlu x-xogħol tagħhom sew iżda għandna bżonn data komuni sabiex inkunu nistgħu niksbu da kollu. Jekk sepa rridu li tkun effiċjenti u effettiva kemm jista' jkun malajr. Għandna bżonn suq uniku, grazzi. Sur Kaza. Mr. President, Commissioner, um, yes, SEPA is a competitive that will undoubtedly. Il-SEPA hija ta' hija effettiva u għandha tiffaċilita l-ħlasijiet transkonfinali. Għandha tgħin ukoll is-swieq internazzjonali biex idaħluhom f'keffa waħda ta' eh, ħlasijiet domestiċi biex bekk kull min irid jagħmel ħlasijiet mhux b'kontanti fiż-żona euro jkun jista' jagħmel dan b'kont kont wieħed u b'strument Ewropew wieħed. Benefiċċju ieħor jasal permess ta' tnaqqis tal-spejjeż globali għall-ekonomija Ewropea ta' trasferiment ta' kapital li hija stimata llum ta' 2% eh, sa 3% tal-prodott gross domestiku. L-għana ħari ta' sepa hija li toħloq eh, qasam waħdini madwar l-Unjoni Ewropea u nistgħu nifmu li sabiex nkunu nistgħu nelħu għan ambizzjuż bħal dan din mhix faċli, speċjalment meta nqisu l-ħtieġa li nsibu kompromess fl-interessi ta' konflitt fil-Komunità Bankarja Ewropea. Dan wasal bissa xkil għall-implementazzjoni tal-standards ta' sepa Ovvjament dan kien proċess diffiċli u kien hemm prioritajiet oħrajn fil-żmien reċenti minħabba l-kriżi. Għalhekk rridu nagħmlu analiżi ta' situazzjoni kurrenti u għandna nimplementaw skeda malajr kemm jista' jkun. U essenzjali wkoll li jkun hemm eh, data vinkolanti legalment kif qed jgħid is-sur Karas, il-kollega tiegħi. Mhix aċċettabbli li llum m'għandniex skeda korretta li qiegħda fis-seħħ li l-miżuri domestiċi ikunu jistgħu jaħdmu b'mod parallel ma' sepa u din mhix effiċjenti u hija tiswa kontra l-użu ta' sepa. U għalhekk irridu li waslu għal ċertezza ta' dan is-settur diġà dajjef u fraġli u li jkollna data vinkolanti għall-istrumenti tal-sepa. Parliamo di dedikazzjoni tu calcio di għaj, i kirija Issa naddu għal proċedura KHDI Il-kellima li messa minuta că țara mea România face pași importanti. Sur President, irrit ngħid li Rumanija għaddej minn fazijiet importanti għal sħubija fis-sepa f'Ottubru tal-2009 id-dilettiva 64-2007 eh, fuq il-SEPA ġiet eh, trasposta fil-leġislazzjoni tar rumanija mill-2007 l-Assoċjazzjoni tal-Banek Rumen u l-membri tal-Kunsill Ewropew tal-Pajjiżi membri ħa ir-rwol tiegħu biex jagħti l-appoġġ tiegħu lir rumanija sabiex tidħol fil-SEPA Anki l-migrazzjoni għal krediti u trasferimenti se jisiru kol fimkien ma meta aħna nissieħbu fil-żona l-euro u se naddottaw il-SEPA Direct Debit fil-snin li ġejjin. Ġifri aħna għedin namlu progress il-servizzi tal-utilitajiet, ta' telekomunikazzjoni, jistaw jamlu jkollhom il-massa kritika qabel ma jkollhom il-proċess ta' adeżjoni għas sepa il-Ministru tal-finanzi pubbliċi għal li aħna se nidħlu se ninaqdu fis-sepa wara li ninaqdu fiż-żona euro. Grazzi. Jux Barnier. Grazzi, Sur Barnier, fissam il-Kommissjoni. Sur President. Sur President, jina nishtiq nirringrazzja lil dawk kollha illi tkellmu l-intervent illi laqatni l-iktar kien eh, dak ta' ġambol li ġifri l-unanimità illi naħat kollha ta' din l-assemblea. Fih dan eh, l-Ewropew it-twaqif ta' dan il-sepak li kien konfermat mir rizoluzzjoni sentejn ilu, naħseb li l-implementazzjoni issa għanda tintem Jena intlaqajt ħafna bil-livell ta' unanimità li kienaw ġi espressa unnek din il-lejla sabiex ikunem skadenza ċara u jena nistanatikom l-impentija illi din l-iskadenza se tiġi iffissata tuni ftit tal-ħin ieħor biex inkun nista' niltaqa ma' daw kollha involuti fil-qasam bankarju din il laqas sir f'qasir żmien U wara din il-konsultazzjoni fuq dan il-punt u fuq kwistjonijiet oħrajn li għandhom xaqsmu għall-implementazzjoni xirqa ta' SEPA, jiena mbagħad nieħu id-deċiżjoni tiegħi. il-sepa mish se tkun suċċess sakemm ma' tissodisfax il-ħtiġiet tal-kumpaniji żgħar, konsumaturi, amministraturi, amministrazzjonijiet nazzjonali u l-Kummissjoni se tagħmel ħilita biex tara illi dawn il-bżonnijiet tal-utenti finali se jkunu sodisfatti. Kien hemm ir referenza wkoll għall-istati membri aktar ġodda sabiex dawn ukoll jagħmlu dak li hemm bżonn li jsir biex jimxu skont ir-regoli Unbat dwar il-kods jina dawn tkellimt fuqhom ukoll waqt is-smieħ tiegħi hemm bżonn ta' iktar trasparenza, iktar kjarezza, forsi jkolli bżonn ta' ftit xhur miflok ta' ftit ġemat biex ikonna l-konsultazzjonijiet li hemm bżonn biex naraw il-protagonisti min se jkunu x'se jagħmlu u naraw x'kapaċità għandhom biex jaħdmu flimkien biex ikonna sistema tal- Eh, cards illi tkun pan-Ewropea. Bat eh, irridu naħsbu u kol dwar l-element ta' kompetizzjoni illi huwa marbut ma' dan ix-xogħol għal daqstant grazzi ħafna lill-President il-membri kollha għal eh, l-appoġġ li huma esprimew għas sepa li jimxi it mal l-impenji tal-Kommissjoni. Grazzi ħafna. Sur Kommissarju. Grazzi l sinjura Bowles u l dawk kollha illi tkellmu waqt il-dibattitu. Ekk issa dan id-dibattitu huwa maluq, nivvotaw għada. U issa għanna il rapport ta' Sur Lena eh, dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpaniji fir rigward ta' mikroentitajiet. Is-Sur Lena. Sur President, eh, Signori, kollegi, Dan ir-rapport